li jista' jiddeċidi biss bl-unanimità. Eh, dawn il-ħames eżempji jintajt huma kollha blukkati fil-Kunsill. Allora jiena l-appell tiegħi hija dini għal battalja li tridu tiġildu li ridu nirbħu fuq l-unanimità għax inkella se jkollna ħafna lista ta' affarijiet li nixtiequ però ma nistgħux naslu għal riżultat. Eh, grazzi, mar nexxilix inżom erba' minuti wara kollox. Issa nisimaw menant il Signora Keller għal-grupp tal-ħodor. Grazzi, Prim Ministru, għal diskors tijak li kien għawi u pro-Ewropew jena kontenta. ħafna nis u ma imħasbin fuq il-futur tal-Europa naram ħafna gvernijiet li mumiex etjatu istat ta' dritt, progress ta' demokrazija f'pajizom. Allora ħaġa tajba li naraw għonek li l affariet jistgħu ikunu anki differenti. U din hija tajba u eh, u l-miżuri li ttieħdu fi Spanja li riflettaw eh, l-impenji li inti għat il-deċizjoni eh, li intella u salarju minimu għal 900 euro li jgħin li ħafna familji u anki riformi soċjali u anki riforma fiskali. U aħna rridu li kunem unjoni soċjali vera U għal dan għanna bżon iktar sforzi fil-Kunsil minnaħa tal-Istati membru nittama li anki oħrajn jistejgu l-eżempju tijak. U tini id-deċizjoni tijak biex jizguraw il-familji jużaw il-pannelli solari eh, <coughs> nistaw nejnu ħafna u bekk nistaw nġildu il- kontra il-tibdil klimatiku u nejnu l-nies u nizguraw li kullħat se jikontribwixi f'din il-kwistjoni biex insalvaw il-pjaneta. U jina fl-aħħar jina kontenta kif semmejt illum il gabinetti tiegħek għandu l-ikbar proporzjon ta' eh, nisa fl-Unjoni Ewropea. Id-drittijiet tan nisa huma drittijiet tal-bniedem u għadna il-bot minn ugwaljanza vera bejn is-sessi. Irridu nimxu l qudiem hemmhekk irridu naħdmu iktar għax hemm ħafna stati membri fl-Unjoni Ewropea li huma kontra id-drittijiet tan nisa, kontra id drittijiet tal-bniedem u aħna kontenta naraw li hemm xi gvernijiet li għad iridu jimxu għal din l agenda eh, ambizjuża tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri. Però mhix ħaġa faċli u issa għandek ħafna problemi u waħda minnhom hija il-situazzjoni fil-Katalunja u il-mod eh, minar kompromessi illi Marjano Rahawi uża u eh, eh, wassal għal situazzjoni ħafna għar u għacċar illi soluzzjoni demokratika u politika nistaw eh, tuħodna l-qoddim u dana anki jfisser il-kwistjoni tal-priġunieri. Anki żewġ membri tal-grupp tagħna qegħdin fil-ħabs <coughs> u aħna għal daqstant nishtiq u verament nibdew dialogu sinċer għax bil-rida tajba biss mill-żewġ naħat nistgħu naslu għal dan ir-riżultat. U allura bekk nkunu nistgħu naslu għal soluzzjoni li hija bżonjuża għal Katalunja u komplement tal europa U inti semmejt anki l-valuri Ewropej. U jiena verament eh, eh, mħasseb meta nħares lejl Andalusija l-Andalusija. Għax emmek eh, grupp estremist se jkun eh, inkluż fil-gvern u anki illi eh, il-liberali u l-konservativi edin jaqblu madan u dan għajfisser li nazjonalisti estremisti se jkollom leħen u jena zgura illi ħafna minnkom u ma intkom inkwetati u mintomx kontenti fuq dawn il- il-rizultati, eh, ma issa eh, nistgħu nagħmlu azzjoni konkreta fejn il-grupp kolla jridu jaħdmu eh, biex dana ma jiġrix għax hija verament soluzzjoni verament negativa meta wieħed jagħmel koalizzjoni mal-estremisti. Ejan użaw il-setat kollha biex inwaqfu din is-sitwazzjoni u aħna nappoġġaw anki n-nisa li qegħdin jipprotestaw issa fuq l-ugwaljanza għax il-vjolenza kontra n-nisa m'hemmx posta li għam kien fl-Unjoni Ewropea. U nixtieq infakkar il-Prim Ministru li ħafna mill-għanijiet li semmejt e, e, l-ugwaljanza ta' ta' tal-ġeneri l-Europa Soċjali, dawn huma kollha li għandhom bżonn ta' inizjattiva minn naħa tal-Europa u nittama li kun l-inizjattiva tiegħek fil-Kunsill u li kunem la poċ fil-Kunsill biex nizguraw li kollegi fil-Kunsill tijak se jsegwu l-eżempju tijak u jekk damel ek inkunu nistaw nimxu l qoddim għal Europa Demokratika u Soċjali. Grazzi. Per il gruppo della Sinistra Unità. Grazie, ħafna Fissem il eh, Gue u l-Engel Lopez Bermeo. President, grazie. Jina kontenta li qiegħed hawnhekk, President, f'dan il- eh, dan id-debattitu fil-Parlament, speċjalment meta fid-dawl eh, tal-populizmu u tal-estrem eh, lemin fi Spanja. U għalhekk għandna bżonn nitkellmu fuq it teddit il-perikli tal-Unjoni Ewropea imma għandna bżonn kif għattint ukoll u bħal qalu mexxejja oħra li għaw saħħal qalba tal-Unjoni Ewropea. U għalhekk għandna bżonn eh, nwarbu t tendenzi eh, faxxisti mill-eruq u pjuttost għandna bżonn niġildu kontra dawn il-fenomeni għax ħafna gvernijiet insew eh, insow l obbligi tagħhom għall klassi tal-ħaddiema u għalhekk dawn il-politiki neoliberali imbottati minn Brussell qed inaqsu ħafna l benessri fis-soċjetà tagħna. Il-kriżi ovvjament iktar wert quddiem il-sitwazzjoni tagħna l-inugwaljanzi insostenibbli li jeżistu u isom qed taħdmu biss eh, lejn eh, għal favur l-elit dawk li għandhom il-flus u l il gvern ta' Spanja kien parteċipa wkoll ta' dan il-moviment u r riforma kostituzzjonali u t tnaqqis fil-pensjonijiet fil-politika tas-saħħa tfisser illi eh, il-politika qed tkun ħażina ħafna għal ħaddiema. U issa xi tiġri hemm tempesta sħiħa mal-temp sħiħ għax qegħdin naraw illi l-ħaddiema huma ħafna disappuntati u frustrati. Aħna m'għandniex bżonn dawn id edowa għal daqstant Sur Sanchez l-Unjoni Ewropea qegħdin nitkellmu fuq eh, eh, miet ta' eluf ta' eh, nies foqra u nies li m'għandhomx xogħol u aħna dan qed naraw speċjalment fl-offsinar tal-Ewropa u għalhekk għandna dawn il-modelli ta' sussidjarjetà u għalhekk għandna bżonn ta' valur miżjud għandna eluf ta' persuni li tilfu l-post tax-xogħol tagħhom u qed jiddependu mit-tfal tagħhom għax hekk le ma jkollhomx il-ħobs ta' kuljum u għalhekk aħna nittamaw illi ftejim li suppost għandek mal-unions jara d-dawl. U dan huwa r-riżultat tad demokrazija fil-idejn l-interessi tal-kumpaniji multinazzjonali fejn il-priorità huma l problemi reali tas-soċjetà jiġu minn fejn jiġu u jmorru fejn imorru. U għalhekk għandna bżonn nagħtu mbottatura lill politika għall pubbliku ta' politika ta' kwalità illi jipprovaw jagħtu l-postijiet tax-xogħol fl-istati membri kollha għax il-moviment ħieles ta' kapitali wkoll mexa id-fit mal, nis li huma foqra illi m'għandhomx post tax-xogħol u għalhekk m'għandniex bżonn ta' politiċi sterili, għandna bżonn politiċi immirati, aħna m'għandniex bżonn intenzjonijiet tajba, imma għandna bżonn wedid u ftehmiet biex hekk il-politika favur ix-xogħol tiġi msaħħa anki bir-ratifika tal-Karta Soċjali Ewropea. U għalhekk lest tagħmel għall-politika biex tkun kredibbli u mhux kontradittorju bħal pereżempju dak qed jiġri fil-Palestina u fil-punent tas-Sahara u għalhekk hemm bżonn ta' riforma anki tal-liġi elettorali u nagħlaq billi ngħid ugwaljanza bejn il ġenri bejn l-irġiel u n-nisa qed tiġi medda u għalhekk għandna bżonn strutturaw aħjar. Aħna għandna bżonn inkomplu niġġieldru biex aħna niddefendu l-interessi tagħna bħala nisa. Grazzi ħafna. E Issa li FDD Signora Ferrara. Grazzi, President. President, Prim Ministru, grazzi li għed fostna. Għawnek e fil-Parlament Ewropew, aħna kontenti ħafna li għed għawnek, aħna għadarba darbtejn nirrepetu illi bla dubju ta' xejn l-Unjoni Ewropea għaddejja minn eh, diffikultajiet kbar, u għalhekk irdu nsaqsu għaliex. U t-tweġiba tagħna dejjem l-istess waħda, eh, politiċi li mċajprin, vagi, u għalhekk nagħti żewġ eżempji biss il-politika ta' austerità illi ġabet dannu kbir fis soċjetà tagħna. Il-bira il-President Juker ammetta fil-plenarja hawnhekk li din il-politika ta' austerità eh, ġabet magħha dannu kbir. U forsi aħjar tard milli qatt, imma ovvjament għadda żmien issa u għandna ekonomiji li ġew smantellati mill protezzjoni tal-ħaddima tagħna u tal-kategoriji l-iktar vulnerabbli għax għax ignoraw in-nies li jgħixu fid-diffikultà meta nitkellmu fuq ġustizzja soċjali u r-rispett tal-ħajja umana dinjituża nuqqas tax-xogħol u l-esklużjoni soċjali illi jgħixu mieta eh, eluf ta' ehm, ċittadini Ewropej. Dan ma jfissirx li aħna populisti imma li nridu t tweġibi tal-mistoqsijiet tagħna. Juncker u kummissarji oħrajn qed jużaw dawn il-ftit xhur li baqa' tal-leġislatura għax eh, li nitkellmu fuq il-Komissjoni kollha kemm hi tieni eżempju eh, ta' politika ħażina nixtieq nitkellem fuq hija immigrazzjoni. Hawnhekk il-falliment tal-Unjoni eh, Unjoni biss fl-isem u mhux fil-fatt hija evidenti. In-nuqqas ta' pożizzjoni komuni fuq il-burden sharing, fuq is solidarjetà lejn l-immigrazzjoni bejn l istati membri kollha waslu għal riforma eh, tal-politika tal asil komun u dan di wkoll stabbilit fl-artiklu 100 tat-trattat imma wkoll hemm l-egoizmu mbagħad nazzjonali dan ifisser illi dak li qed jiġi għall fluss migratorju tfisser illi hemm stati membri qed jerfgħu l-iktar responsabilità dawk li qegħdin fix-xifer tal-frontieri tagħna. U għalhekk il-falliment tal-Unjoni Ewropea permezz dawn il-politika għandu impatt kbir ħafna fuq drittijiet fondamentali u għal dak li huwa l-spejjeż soċjali u ekonomiċi qegħdin nitkellmu fuq 49 miljun euro skont eh, stħarriġ reċenti. Is-solidarjetà tagħna eh, sur Prim Ministru Spanja Italja huma żewġ pajjiż tal-Mediterran li għandhom interessi li per pereżempju fuq il-ġestjoni tal-flussi ta' migrazzjoni fuq l-ekonomija. U għalhekk dawn huma espressjonijiet ta' forzi politiċi differenti imma l-pajjiżi tagħna għandhom bżonn jikkooperaw biex jiġġieldu kontra l-awsterità u jsibu soluzzjonijiet tal-kriżi migratorja u fuq dan is-suġġett l-Unjoni Ewropea hemm bżonn tagħti sinjal ta' ħajja. Eżis kollegi, hemm ukoll sinjali oħra li hemm bżonn nagħtu liċ ċittadini tagħna xuma jistennew risposti konkreti minn naħa tagħna nistgħu nibdew pereżempju eh, billi niġġieldu kontra dak li tiġi fl-Unjoni Ewropea u nibdew minn issa minn dan il-Parlament Ewropew li għax huwa eh, eh, ġustifikat li konna Strasburgu bħala sede tal-Unjoni Ewropea din nitkellmu fuq miljuni ta' euro għal kull leġislatura eh, ġifiri din nitkellmu fuq miljuni biex nżommu dan il-Parlament dan għal ftit jiem kull sena. U kif nistgħu niġġustifikaw spiża bħal din quddiem iċ-ċittadini tagħna mhuwiex possibbli u għalhekk eżis kollegi nitolbu illi maħniex qed nitkellmu fuq attak fuq demokrazija, id-demokrazija miex xi privileġġ eh, li nkunu f'dan il-bini. Kollegi Prim Ministru minn panda waħda hemm l austerita u l-privileġġi u minn naħa l-oħra qegħdin nitkellmu fuq iċ-ċittadini u t-talba tagħhom għall bidla u għalek għan bżonn nipoġġu l-persuni fiċ-ċentru tal-politika tagħna, fiċ-ċentru tal-Unjoni Ewropea għax jistaw ir il-rispettu l-benistri tal-ċittadini kollha u ma nistawx nisakrifikawhom f'interessi ekonomiċi u finanzjari illi jistaw ikollhom persuni oħra. Grazzi ħafna. Il-Gruppo Europa delle Nazione della Libertà la parola onorevole Bej. L-Onorevoli Bej Eh, Sur Prim Ministru inqas minn sena jillu inti bħala ċident sibtruħek ruħek eh, eh, fir-ras ta' Spanja wara skandlu ta' Mariano Rajoy u l-wasalt int bħala miraklu għal Partit Soċjalist Spanjol li kellu bis 80 seġġu fil-Kamra tad Deputati imma disastruża l-Ispanjol li kibatu politika tiegħek l-ewwel ġest politiku kien li l akoljenza lill-Aquarius bastiment tal-NGO Franco germaniza illi u qed jappoġġa l-immigrazzjoni illegali fil-Mediterrana għandna l-mafja hemmhekk illi ovvjament għad kollha ħafna ġid eh, minn l-abbuż u l-inġenwità tal-Ewropej u għalhekk it-traffikanti qed jieħdu ħafna flus u qed ifadlu ħafna il-petrol għax isem l-NGOs minn flok u Macron u Merkel u kontenti ħafna li kellhom dan l-appoġġ li qatt ma ħasbu li se jkollhom f'din il-politika miġnuna migratorja tagħhom eh, għaġlu biex jifirħulek Inti fis-sajf tal-2018 eh, ntqajt ma' Sinjura Merkel anke t-tieni derba fir-residenza tas-sajf tiegħek f'Andalusija u mingħajr tikkonsulta l-Ispanjoli inti għamilt ftehim kanċilliera biex tieħu l-migranti li issa mal laqas biss ridithom wara li eh, fetħet il-frontieri fl-2015 biżżelu tiegħek laqas biss indunajt li inti qatt lill-Marok li kien pajjiż mhux żviluppat u ekkat li għandu ħafna negwalitajiet u għalhekk dawk li ġew qablek għamlu ħafna ftehmiet ma' dan il-pajjiż l-iktar stabbli u mimliċit fil-Magreb U dan il-ftejim fuq ir-riammissjoni tal-immigranti illegali meta qed nitkellmu fuq 14 km biss eh, mill-nofsinhar ta' Spanja. Imma inti rejt il-volontà tiegħek illi tagħmel akkoljenza, tagħti akkoljenza li dawn il-migranti illegali u rajna xeni kaotiċi ta' migranti illi illi bedaw jħabtu fuq sewta u melilla u x'imdaqqiet kellhom l-armi kontra il-gwardji tagħkom. U għalhekk issi sottomessa għal Berlin, sottomess għal Brussell u fl-2011 il-Partit Soċjalista eh, deċida li jappoġġa bidla kbira ħafna fil-Kostituzzjoni eh, Spanjola. u issa kull gvern Spanjol huwa bilfors eh, għandu bżonn jirrispetta l-inġunzjonijiet baġitarji ta' Brussell. Imma l poplu Spanjol qed iqum u minn Diċembru, mill-bidu ta' Diċembru, parti illi il-ħbib tagħkom laqas biss kienu qegħdin jikkonsidrawh issa eh, f'Andalusija, il-Vox ġifiri faqfas ta' koalizzjoni seta eh, warra is-soċjalisti illi kienu t-gvernaw dal-aħħar 40 sena f'dan ir-reġjun. U dan huwa biss eh, bil-bidu għas Santiago Pascal issa jgħidlek erfa' responsabilità tiegħek fl 2015 mħabba fik mħabba mħabba fik il-migranti issa zidu 129 fil-mija meta mqabla fl-2017 u bil-kontra fl-Italja ta' Matteo Salvini kien hemm waqa ta' 95% sil-messaġġu għaċċar l-Italjani ma jistgħux jappoġġaw iktar li wieħed jikser il-liġijiet tagħhom billi wieħed jaħsal illegalment fuq territorju tagħhom u dan għax il-mafja il-veru kontra eh, lima Matteo Salvini qed jiġilet ħafna eh, għandna l-artiklu tal-Guardian reċenti li qal illi traffiku tal-migranti eh, kien iktar jagħti liħ minn it-traffiku tad droga laqas biss it-kelmu fuq il-kompaniji multinazzjonali da' ximdaqiet jaraw tajjeb li jkollhom eh, daw in-nies li għaslu ma tantx jitħallsu. Sur Prim Ministru, Risoluzzjoni tal-problema migratarja eh, hija biss kwistjoni ta' rida politika għax eh, n nies tiegħek tal-Gwardja Sivil ma' kompetenti daqs dawk Taljani. Imma inti minflok tappoġġa fuqhom preferejt li tagħmel qabel il-milit kreazzjoni ta' fond speċjali għall integrazzjoni tal-migranti imma nista' ngħidilkom il-nisa l-Ispanjoli mhux se jappoġġaw iktar eh, din ir-responsabilità min-naħa tiegħek. Grazzi l-Onorevoli issa Uzdajowski għal non attached. Grazie ħafna, President. Jiena nishtri nuri r rispet tijaj għal Spanja għax naf li kull eh, kap ta' gvern u stat mhux jirrappreżenta biss il-partit eh, politiku tiegħu imma ovvjament il-pajjiż tiegħu u għalhekk nixtieq nifraħ lil Spanja għal dak kollu illi għamlu u illi ċelebraw l-40 anniversarju tal-Kostituzzjoni tagħhom. Smajna lis sur Verhofstadt li tkellem fuq il-federalizmu u li huwa eh, Ewropew konvint u l-Ewropej għandhom bżonn ikollhom approċċ iktar realista u iktar rispett għall pajjiżi, għall kompetizzjoni tal-ekonomiji eh, nitbedu mill politiki ċentralizzati u xi ħaġa li kret nieqsa fid-diskors tiegħek. Għandna bżonn li jkollna ideat eh, ċari fuq is-solidarjetà. Is-solidarjetà tfisser li wieħed identifika bżonn illi forsi jgħin il xi ħadd ieħor. Jekk din il-persuna spiċċat ċirkostanzi eh, ħżina eh, mhux dovuta għall azzjonijiet tagħhom, imma ovvjament is-solidarità ma tfissirx inħallsu għal xi ħadd illi forsi ma ħax ħsieb u stati membri jagħmlu sew li kieku josservaw dak li qed ngħid jien. Fil-ħajja ta' kuljum Spanja waħda mill-kontraparti tagħna meta għandna bżonn nitkellmu fuq approċċ iktar realista fil-politiki Ewropej u nittama li tkun iktar realista minn dak li smajna fil-diskors. Issa ngħaddi l-kelma lil Sur Sanchez Perez Castellon, President tal-Gvern ta' Spanja, Prim Ministru. Grazie, Presidente, grazie a todos. Grazie ħafna lil kulħadd. Grazzi daw kollha li ħadu il-kelma, grazzi għal din id-diskussjoni li kellna illi ovvjament jiena nipprova nirrispondi il kulħadd imma dawk li rappresentaw il-gruppi se nirrispondihom mhux personalment imma bħala grupp biex hekk ma wis. wisq. Mela, L-idea ċentrali tal-intervent kienet li għandna bżonn nipproteġu l-Ewropa biex l-Ewropa tipproteġġi ċittadini tagħna f'ħafna l-interventi speċjalment tal-gruppi prinċipali naqblu lkoll. Pereżempju fuq diskrepanza ideoloġika u l-orjentazzjoni tagħha. L-ewwel nett nitkellem fuq il-migrazzjoni. Jiena nixtieq ngħid lis sur Weber illi tajjeb iva illi tkellem fuq il-PPF Spanja. Imma għandi bżonn najdlu illi għandu, għandu tort għax ovvjament rajna anki f'Ġunju, f'Ġunju fl-2017 u iż-żieda f'Spanja ma kienx kif qalu u għalhekk hija l politika ta' migrazzjoni waħda tajba U dak li għandna bżonn ngħidu meta nitkellem anke għall bqija tal-kollegi illi aħna dejjem dejjem għalhekk ħadna d-deċiżjoni il natu akkoljenza lill Aquarius fil-port żgur ta' Valencia għax aħna bżonn eh, nestendu l istati membri kollha pożizzjoni waħda maquda komuni għabbażi fuq il-valuri fondamentali tagħna responsabilità u s solidarjetà u għalhekk għandna bżonn niddefendu politika esterna kif qal il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea għandna bżonn ikollna risorsi ekonomiċi biex ngħinu lill-Afrika niddefendu l ftehmiet bilaterali ma' pajjiżi ta' transitu ta' oriġni biex ikun hemm dijalogu eh, mal-Mawritanja, mal-Marok, mal-pajjiżi kollha tas sahel mhux biss fl-interess ta' Spanja imma fl-interess tal-Unjoni Ewropea kollha kemm U għalhekk biex ikollna din idea din Spanja ilha eh, tagħmel dawn l-aħħar snin il-politika tar ritorn mal-Mauritania, mal-Marok, ma' pajjiżi Afrikani oħra anki Mali fejn ukoll għandna politika ta' ritorn volontarja min-naħa taċ ċittadini tal-Mali li qegħdin f'Spanja u għalhekk qegħdin nitkellmu fuq imbottatura li qed nagħtu lill-politika ta' ritorn u anki l-politika tagħna fuq il-frontieri. Bla dubju ta' xejn qed nippruvaw insaħħu kol politika tagħna ta' integrazzjoni għax huwa importanti meta nagħtu akkoljenza lill eh, immigranti li jaslu fil-kontinent tagħna u għalhekk aħna favur il-gvern ta' Spanja huwa favur tar riforma tas sistema Ewropea ta' Ażil bla dubju ta' xejn. U Sinjuri, hemm bżonn li ngħid illi għandna partiti li jagħmlu parti minn partiti kbar, pereżempju tal-PPE wkoll, u aħna ma nistgħux nagħmlu pass lura. Meta nitkellmu u nagħmlu referenza biss għal min Jiena m'għandix tħassib imma dak li tħassibni huwa kif il-min estrem qed jikkondizzjona in-narattiva u l-politika ta' partiti eh, politiċi li qegħdin fl-Ewropa. U għalhekk dan il-gvern jirrikonoxxi ovvjament Eh, Silver Hoxat eh, jirrikonoxxi l-oratorja tiegħek u anke għal dak li huwa l-MFF anke jekk għadna fil-Kunsill Ewropew aħna ddifendejna mhux jien biss anke il-gvern eh, ta' qabel ta' Mariano Rajoy kol appoġġa l-MFF għax nikkonsidraw li huwa fondamentali l-politika ta' Spanja, pereżempju il-PAK u l-politika ta' u politika importanti bħal migrazzjoni jew tax-xjenza tal-innovazzjoni. Aħna se napprovaw il-budget eh, probabbilment f'April u għalhekk ma' Sur Rajoy qabel eh, li ppreżenta l budget fil-Kunsil tad Deputati. U għaldaqstant jiena nixtieq ngħid bekk illi aħna se nipprovaw nanticipaw dak li għamlet l-amministrazzjoni ta' qabel meta nitkellmu fuq il-budget. Għax dawn huma kollha Eh, politiċi tajbin u se jkollna wkoll żieda fuq ir-ridistribuzzjoni u formuli innovaturi speċjalment fil-qasam ta' taxxa, pereżempju t taxxa fuq il-kumpanija teknoloġiċi, il-ħolqien pereżempju ta' transazzjonijiet eh, transkonfinali u proposti wkoll li ħarġu minn dan il-Parlament stess li aħna qegħdin mbagħad nimplementaw f'Spanja. Imma permettuli, permettuli ukoll nitkellem fuq il-Katalonja għax hekk għamel rappreżentanta tal-partit tagħha s-Sinjura Kella Mill-2014 fil-Katalonja, u għed nitkellmu fuq l-2014, kien hemm ħames votazzjoni ħamsa. Kien hemm tliet proċessi elettorali, kien hemm ir referenda u dan kontra l-ġiet li hemm fuq l-autonomija ta' Katalonja li kien ir-riżultat ta' dawn l-elezzjonijiet u referenda skont l-Istatut Spanjol kien hemm 48% ta' soċjetà ta' Katalonja eh, ridet l-indipendenza. U għaldaqstant l-ewwel konklużjoni l-indipendiżmu ta' Katalonja m'għandux Eh, maġġoranza soċjali imma maġġoranza parlamentari minħabba l-liġi elettorali ma mhux maġġoranza soċjali. Qegħdin nitkellmu fuq 52% li ma ridux l-indipendenza. U għalhekk il-moviment indipendentista eh, tal-Katalonja mhux rappreżentattiv u ma jistax ma nistgħux nimponu proġett politiku għal maġġoranza illi qed tgħid mill-2014 illi ma jaqbilx ma' din it-tendenza indipendenti. Issa niġi għat-tieni punt. Huwa evidenti illi fl europa mhux biss fil-Katalonja, għax pereżempju naraw fil-Bavarja, fil-Ġermanja, jew fl-Italja, fir-reġjun tal-Veneto, jew Franza, fil-Korsika, jesistu tensjonijiet territorjali, jeżistu movimenti ta' frammentazzjoni ta' indipendenza. Li mi differenza bejn dak li ġara f'Katalonja u fil-Veneto, jew pereżempju fil-Bavarja meta iddefendow il-formazzjonijiet politiċi pereżempju ta' indipendenza mill-Veneto, mill-Italja u mill-Bavarja mill-Ġermanja. U meta l qorti Kostituzzjonali fil-Veneto fl-Italja bil kas ta' Veneto jew fil-Ġermanja fil kas tal-Bavarja dawn il-forzijiet indipendenti eh, rispettaw l-sentenzi fi Spanja le meta ħarġu l-sentenzi dak li jagħmlu eh, il-movimenti indipendentisti eh, huma eh, ma rispettawx il-Kostituzzjoni. U għalhekk il-problema li b'xi mod jew ieħor minn parti tal-forzi indipendisti ma kinux rispettaw il-mandat kostituzzjonali fuq livell reġjonali Issa niġa t-tielet punt huwa ovvju mill-2010 il-Katalonja għandha kostituzzjoni reġjonali statut awtonomu illi ma kienx votat mis-soċjetà kollha tal-Katalonja u din hija problema. U għalhekk l-Istat Spanjol konxu tek imma ngħidilkom ħaġa illi huwa evidenti li l-partiti politiċi meta jkunu fl-oppożizzjoni jużaw il-Katalonja biex jisaħħu l-pożizzjoni tagħhom kontra l gvern soċjalista meta jkunu fil-gvern mbagħad huma mbagħad jridu l-lealtà eh, tal-Partit Soċjalista u hekk. aħna se nkunu leali mhux mal-gvern meta kombinazzjoni nkunu fil-gvern għax pajjiż kbir Spanja li għandu livell ta' deċentralizzazzjoni qawwi ekonomiku u soċjali kif ukoll kulturali u fir-rikonoxximent tal-lingwi anki fil-qasam tal-edukazzjoni tat tfal tal-iskola ta' komunitajiet illi għandhom kuntest ta' nazzjonalità akut ħafna. Jiġifieri fil-komunità internazzjonali qegħdin nitkellmu li fi Spanja wkoll li huwa l-iktar pajjiż deċentralizzat. Għaldaqstant Naħseb huwa ovvju li l-indipendentizmu ta' eh, Katalonja għandu bżonn ikollu dijalogu sinċeru u jirrikonoxxi wkoll il-maġġoranza li mhijiex nazzjonalista u għalhekk il-Katalonja bżonn titkellem ma' eh, Katalonja u l gvern Spanjol hemm bżonn jiffaċilita dan id-dijalogu bejn iż-żewġ ħanajdu hekk dimensjonijiet li jeżistu fil-Katalonja dak li huwa nazzjonalista u dak li mhuwiex. Biex hekk mhux bħalma kien hemm fil-passat, il-gvern jixtieq tassew jixtieq bil-medjazzjoni tad dialogu u tal-Kostituzzjoni tal-Istatut tal-Autonomija jsib soluzzjoni għall kwistjoni ta' Katalonja. Imma l-ewwel qabel kollox wieħed hemm bżonn jirrikonoxxi li m'hemmx maġġoranza soċjali u l biċċa kbira tas soċjetà ta' Katalonja jixtieq eh, ftehim eh, ġdid biex joħorġu minn dan l-istaġnar minn din is-sitwazzjoni U għalhekk jiena b'mod sempliċi nista' ngħid li Katalonja problema mhux l-indipendenza mal konvivenza U qabel ma nagħlaq nixtieq ngħid kif qal sur Weber għamel referenza għal mozzjoni ta' ċensura. Mozzjoni ta' ċensura kien bħala mandat frott frott tal-demokrazija f'pajjiżi dak li ġara fl-Andaluzija bejn il-PP eh, kif il-Pittana tal-Front Nazzjonali hija kwistjoni ta' drittijiet li huma assunti konsolidati matul l-aħħar snin, pereżempju fuq l-ugwaljanza bejn il-ġenri u pereżempju violenza il-ġibda kontra l-vjolenza. U għalhekk, Sinjuri Deputati, wasanna f'stat Eh, anki fl-Ewropa illi ma nistawx nitkellmu eh, mal-lemin estrem ma da kif rajna wkoll bil-fatti. U għalhekk, eh, sinjuri deputati, nixtieq ngħidilkom illi l-politika tal-gvern ta' Spanja huwa f'dejjem favur l-Ewropa, ħares lejn l-Ewropa, bil-proposti tagħna bil-istrateġija pereżempju tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri, u l-ġlida kontra il-xogħol ta' tfal, ix-xogħol prekarju u għandna bżonn inħarsu l-Ewropa, defenduha, speċjalment dawk l-iktar vulnerabbli u bla dubju ta' xejn u fil-Partit Soċjalist fil-Gvern se jsibu l-alleat tagħhom. U s-Sur Verhofstadt nixtieq ngħidlek illi snin twal hawnhekk inti ilek snin twal fl-Unjoni Ewropea niftit xhur fil-Gvern Eh, fil-gvern Spanjol, ovvjament inti taqsam man il-frustrazzjoni tiegħek, imma hemm bżonn ħanajdu li forsi għandna bżonn eh, ma nipprovawx naġlu wisq biex nieħdu id-deċiżjonijiet meta niġu għall politika anki esterna. Da għandu x'taqsam ħafna mal-proċeduri, mal-proċess ta' teħid deċiżjoni, pereżempju fil-Parlament u l-Kummissjoni, u għalhekk aħna se niddefendu dejjem biex ikun hemm eh, unanimità pereżempju f'affarijiet li diġà semmejna qabel. U se jkun hemm dawk illi dawn il-kwistjonijiet se jkollhom bżonn bidla fit-trattat imma kif qal ukoll is-sur Borrell nistgħu nużawhom biex insaħħu n natura dinija globali ħanajdu hekk tal-kontinent tagħna fl-ambitu tal-politika esterna. Grazzi ħafna, President. Cominciamo con il catch di eye. Abbiamo ritardato. Nibdew issa bil-proċedura catch the eye. Iktar ma nirrispettaw ir-regoli, iktar deputati kun iridu jitkellmu għax hemm iktar, iktar minn 150 talba l-ewwel net sur Gonzales Pons. Signor Presidente, vivimo Grazie ħafna President aħna din nitkellmu fuq il-fake news, għad nejx anzi il-fake news, imma wkoll ta' konvenzjonijiet folots. Ma nistax nitkellmu fuq l-estremisti jekk wieħed qiegħed fil-gvern u da grazzi għal vot ta' ex terroristi u tal-appoċ eh, tal-xelluk estrem U wieħed ma jistax jitkellem meta jkun f'din is-sitwazzjoni u anke meta nitkellmu fuq il-voti ta' l-indipendentisti, ta' tal-ex terroristi, imma Sur Sanchez fl-introduzzjoni tiegħek intkellem ħafna fuq il-globalizzazzjoni imma ma tistax titkellem fuq l-laqda ta' Spanja u tiddefendi l-istat ta' dritt fi Spanja U lek meta tkellimt ukoll fuq il-Katalonja mhux kwistjoni ta' indipendenza ma ta' konvivenza attent meta l-Qorti Suprema se jibda u wkoll joħroġ b'sentenza fuq il-rivolta fl-Ispanja u aħna konna ħsibna u konna eh, li se tkun inti li tiddefendi l-istat ta' dritt f'pajjiżi jina najtek bħala deputat Spanjol aħna eh, sentejn jiena niddefendu deputati wkoll ta' partit. U hemm hija laqda ta' Spanja. Niddefendu b'konvinzjoni l-għaqda ta' Spanja mhijiex problema biss ta' xogħol imma imma hija kwistjoni ta' konvizzjoni ta', ta rida tajba u sfortunatament f'pajjiżna intiva l-Prim Ministru imma għalina jekk jiddispeċċini ħafna. Onorevole Garcia Perez. L-onore, grazie ħafna l-onore, issa l-onorevole Garcia Perez, Prim Ministru Sanchez, dan huwa mument sensittiv għall-Ewropa Jiena smajt id-diskors tiegħek inti tkellimt fuq impenn eh, b'saħħtu lejn il-valuri Ewropej u din hija xi ħaġa tajba għalina għal dawk li jemlu li s-soluzzjoni tagħna hija fl-Ewropa, f'Ewropa aħjar u f'aktar Ewropa. Hemm dawk li ma jistgħux jirreżistu tentazzjoni illi isemmu il-problemi ta' Madrid biex jibħu l-punti Eh, għal-partit tagħhom. Imma dan huwa disrispett lejn l-Ewropa. Jekk eh, ma nużawx eh, din il-kamra biex nitkellmu kif nistaw insolvu l-problemi. Rridu aktar ġustizja soċjali, rridu bilanċ aħjar, rridu nevitaw l-inugwaljanzi u nassiguraw li n-nisa u ikunu indaqs fl-Ewropa. Rridu nħarsu lejn in-nies fwiċċhom u ngħiduhom illi l-Ewropa se solvi il-problemi tagħhom. Ekk iridu il-pro-Ewropej, hekk qed jimpenjaw ruhom li jagħmlu u aħna sena għamlu dak kollu li nistgħu biex natu Ewropa aħjar aktar Ewropa li ċittadini tagħna. Ewropa li taffaċċja li ċittadini u toffri fiduċja. Grazzi ħafna. tal-li qegħdin tiddefendu l valuri fundamentali ta' dan il-proċett. Grazzi. Issa l-onorevoli Nimes. Il-politika tibda bl-osservazzjoni tar realtà. Il-biraħ konna qegħdin niċċelebraw l-euro. Kenna sitt diskorsi li verament ma kellhomx jaqsmu mar-realtà. Kienu ħolm biss. Prim Ministru, inti trid Ewropa Soċjali. Ewropa Soċjali hija waħda li se tiġġenera l-impjiegi, it-tkabbir, it it tkabbir għaċ-ċittadini u prospetti għaż-żgħażagħ u din hija l-parti essenzjali u allura rridu ngħidu hekk għaliex l-Ewropa hija ir-reġjun li qed jikber lanqas. Għaliex qed nagħmlu dawn il-programmi ta' investimenti sur Timmermans qed jiftaħar bihom. Imma x'se ngħidu fuq l-investimenti privati, qas għandna investimenti privati, privati għax hemm diviżjoni fl-Ewropa u din id edha ġenerata hawnhekk ħarsu lejn il-Ġermanja taraw numru ta' sorsi ta' investiment u m'hemmx qatt taqsek prekarju jew fejn din qed jaħdmu aktar u jitħallsu inqas. Din mhix l-Ewropa Soċjali li rridu aħna. Issa l-Onorevoli Nat, grazzi, President. Prim Ministru Sanchez qed naraw il-periklu tal-populizmu u separatiżmu. Irridu nsibu tweġiba ta' vera għal dawn, irridu noqtlu l-problemi mill-bidu tagħhom stess. Id-diffikultà hi li l-middle class eh, mhix impressjonata minn kif qed timxi l politika hawnhekk, dutrina għandna mhux politika ta' vera. Allura rridu naraw kif il populisti separatisti qed jippruvaw ikisru l-Ewropa. Irridu nħarsu lejn anfusna nsibu politiki li ikunu aħjar milli kellna sissa, irridu nipproteġu l-Ewropa u niddefenduha b'mod aħjar u b'mod aktar effettiv. U dak li jaħsbu li Katalin huwa problema l-Katalunja, rridu ngħidu li dan kien partit li nħoloq hawnhekk u mhux biss partit Katalan u ħarsu ftit li dak li għamlu riċentement nitkellmu fuq is-settarjanizmu. Imma ir-realtà hi rridu li naqdu flimkien u għabazi ta' kwalità u solidarjetà u unità rridu naħdmu flimkien. U din hija xi ħaġa li tot kemm għal Spanja kif ukoll għall-Ewropa. Grazzi ħafna l-Onorevoli Bouvet. Prim Ministru ta' Spanja fil-5 ta' Novembru jiena mort inżur il-kollegi li kelli fil-Parlament Ewropew li qegħdin fil-ħabsijiet Spanjoli. Li wieħed ikun sitwazzjoni bħal din fejn persuni li ġew eletti fuq livell Ewropew u mbagħad fil-Katalonja mod legali jittefgħu il-ħabs għall-ideat politiċi tagħhom u f'dan il-parlament ħafna drabi denunċajna il-politiki illiberali tas-sur Urban u denunċajna wkoll il-politiki illiberali tal-Polonja. Aħna akkużajna u b'raġun l-attakki għad drittijiet illum f'pajjiżi oħra Ewropej. U allura Spanja qiegħda minħabba l-Kostituzzjoni tagħna u tagħha u minħabba l-politika tagħha fil-Katalonja qed tissieħeb mal-kamp ta' dawn il-pajjiżi qed insib din kollha ħasra. Imma jiena smajt id-diskors tiegħek u kif jista' jkun illum illi persuni, deputati, membri ta' gvern reġjonali u responsabbli jkunu fil-ħabs Jiena smajt l-appell tiegħek għad-dialogu naqbel miegħek imma ma tistax kollok dialogu ma' persuni fil-ħabs, hemm bżonn tilliberhom u mbagħad tkunu tistgħu tiddiskutu. U ħadd minnhom ma farfax ir-responsabilità tagħhom anki quddiem qorti, anki jekk ma jaqblux mal-qorti, allura għandek bżonn teħles lil dawn in-nies u hekk tagħmel qatt ta' demokrazija. Je vous rappelle Infakkarkom illi għandkom bżonn tirrispettu eh, tirrispettu l-ħin allokat. Jekk inti titkellmu żewġ minuti, allura se jkun hemm xi ħadd mill-partit eh, tagħkom illi se jitlef id-dritt li jitkellem. Din hija regola għandna bżonn eh, ovvjament nirrispettawha. Onorevoli Urban Crespo, Sur Sanchez, il-gvern tiegħek beda jagħti akkoljenza l-Equarias, u mbagħad siċur wara blokka l-Open Arms fil barcellona u ovvjament dan biex jintoġob ma' Salvini u u inti promettejt id-deroga tal-liġi mażra u mbagħad promettejt ir-riforma tax-xogħol u mhux biss m'għamilx hekk imma permettejt li eh, eh, kumpaniji ta' liħ bħal l-alkoa ikkeċċu ħafna eh, mijiet anzi ta' ħaddiema, inti għadti li se tagħmel taxxa fuq il-banka ma' hekk. inti promettejt ukoll li tfaqqa li tirregola l bużieqa tal-kera imma xġara eh, minflok kien hemm l illi ovvjament eh, ħallu ħafna nies jitilqu minn djarhom. U inti wkoll kont kompliċi tal-politika neoliberali tal-koalizjoni l-kbira u issa xedin naraw eh, il-gvern ta' Andaluzija hemm bżonn illi tbidlu kompletament għax jekk le inti eh, se tkompli tagħmel politika fejn ovvjament favur l-elit u għandna bżonn sur Sanchez illi għandek bżonn ovvjament biddel il-paġna u tagħmel hekk issa. Grazzi. L-onorevoli Darmat, eh, napoġġa dak li għal sur Bove dwar il-priġunieri katalani illi spiċċaw hemmhekk għal sena taħt detenzjoni dawn huma priġunieri politiċi. Imma l-Kummissjoni Ewropea ma tagħmel xejn. Il-Kunsill ma jagħmel xejn. Il-Parlament bħala istituzzjoni ma jgħid xejn. U anka sur Verhofstadt joqgħod Il-valuri Ewropej li nitkellmu dwarhom il-ħin kollu qed jiġu imminati U dan għaliex il-gvern Spanjol jappoġġa l-proġett ta' l-Unjoni u b'xi mod jew ieħor dan jagħmilha sew li jkollok priġunieri politiċi u xekk. Din hija xi ħaġa deplorabbli u l-ipokrazija ma tinżillix u nissuġġerixxi li jintom tħarsu lejnkom infuskom fil-mera u tibdew tagħmlu kampanja biex neħilsu dawn il-priġunieri politiċi. Onorevole Pitidejos. L-Onorevoli nil Nilqawk maħna Prim Ministru, jien għandi ftit mistoqsijiet li xtaqtna millek. X'miżuri prattiċi se tieħu biex pajjiżek Spanja, l-Italja u l-Greċja u l-Italja jeħilsu mill-problema tal-immigranti. Intom favur armata Ewropea. Imma irrit ikun hemm xi tip ta' għadu biex tagħmel hekk illi jaddet l-Ewropa. Issa tista' tgħidli minu dal għadu fil-verità u li ma' pajjiżi qegħdin jiġu medda li x'safenna fjena dawk li huma medda huma l-Greċja u ċipru eh, minnaħa tat-Turkija l-Unjoni Ewropea għandha jkollna l-abilità tintervjeni l-lem mill-frontieri tagħha, din l-Ewropa tal-futur li qed taħsbu fiha ir-rwol ta' pulizija dinji Inti qed li għandna neħu l-unanimità wkoll imma jekk nagħmlu dan l-istati membri se jkollhom inqas poter u mal-pajjiżi sali se jkollhom inqas poter. Timmaġina li l-pajjiżek bl-interessi tiegħu f'minorità u ma tkunx tista' tiddefendi lilek innifsek tista' timmaġina ssir dil ħaġa l-Onorevoli Lange. Grazzi Prim Ministru għal diskors kostruttiv. Spanja hija imsieħet affidafli u inti se tkun affidabli għal Spanja u koll. U Iva se nkomplu bil-politika ta' koezjoni u ta' zaza, ecc. Imma nkunu ċara, eh, ċari. Ir-responsabilità għall europa Soċjali tibda mid-dar u allura illi mm, toqgħod titkellem fuq il-qatt mix-xogħol li tittamel inti hija strateġija ħażina ħafna. Ekonomikament eh, l-Ispanja qiegħda fuq spallejn li ġganti għandha rekord tajjeb minħabba l-gvern li kien hemm qabel. Ejja nkomplu hekk ma noqogħdux nagħmlu pis fuq il-ġenerazzjonijiet futuri dwar dan. Hemmhekk tibda l-politika soċjali, ir-responsabilità u s-solidarjetà jimxu id fit wa bażi ta' tan jiena inħares il qudiem li nkompli naħdem ma' Spanja. Grazzi ħafna. Lopez Isturiz. L-Onorevoli Lopez Isturiz. Sur Sanchez. Attualment, aħna hawnhekk qegħdin nintaqgħu u nitkellmu fuq il-futur ta' l-Ewropa. U ma nafx għaliex fil-aħħar eh, tad diskors tiegħek isek inti kont qed tappoġġja isek mod elettorali is-sur Timmermans. Imma hemm ħafna illi saqsu li l-istrateġija li inti tużi biex eh, kif għamlu wkoll id-dittaturi tal-passat imma wkoll dittaturi ta', eh, ta pereżempju ta' Kuba u ta' Peru u ta' Venezuela skużawni jew hemm ħafna eh, kollegi li jixtqu jafu jekk din il-politika se tinbidel u għalhekk hemm bżonn luru Ewropeiżmu u f'Kunsill Ewropew għandkom bżonn illi titkellem kontra eh, Castro f'Kuba u wkoll Maduras fil-Venezuela. Ġifieri għandna bżonn libertà għalihom u fil-Kunsill Ewropew hemm bżonn titkellem hekk. Grazzi. Onorevole Blanco Lopez. L'onorevole Blanco Lopez. Eh, l'onorevole Blanco Lopez. Mucha. Mucha. Grazie ħafna, President. Eh, Sur Esteban Pons. Li wieħed ikun patriota ma jfissirx tajt viva Spanja, imma iżom mal-valuri kostituzzjonali u Ewropej u mhux tipprova tagħti lit għal xi ħadd li jixtieq jeqridhom u għalhekk li wieħed juri hawnhekk li jien patriota eh, eh, Spanjol ma dejjem kif għamlu l-soċjalisti meta appoġġjaw Spanja meta kienet medda u intkom stess tlabtu l-għajnuna. Imma hemm bżonn ngħid ħaġa il-gvern ta' Spanja irċeva Spanja miksura bl-iktar indipendisti minn qatt qabel b'referenda illegali wkoll u b'konvivenza li mara tal-lar U għalhekk b'din l-istorja dispeċina ngħid li intkom ma, ma, ma taltux il-kontribut tagħkom biex ikun hemm konvivenza li issa jipprova jiżviluppa l gvern ta' Spanja. L-Onorevoli Tomasic. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Poštovani premijeru, hvala vam da... Grazie president. Sur Prem Ministru, grazzi tal-kontribut tiegħek għal dan id-dibattitu minn meta kien hemm referendum tal-Brexit dejjem ifokajna fuq l-integrazzjoni u l-elezzjoni tas Sur Trump eh, komplet mexxitna f'din id-direzzjoni u jiena ma toġobniex dil-biċċa xogħol. U eh, għalhekk ħadd gost li tkellim dwar l-isfidi li mhumiex marbutin mal-integrazzjoni politika bħal pereżempju drittijiet tax-xogħol, l-istituzzjonijiet pubbliċi, jiġifieri kwistjoni ta' Ewropa Soċjali. L-Ewropa għandha tibqa fortizza għad-drittijiet tax-xogħol. Imma jekk tixtieq tibqa kompetittiva fuq livell globali m'għandix iżid taxxi għoljin u regolamenti estremi aħna wasalna biex nafaċaw reċessjoni ġdida u għalhekk għandna nindirizzaw in-nefqa pubblika. Mela, li nqodu eh, bid-deficit li għandha Spanja bħalissa tista' tkun sfida għall-Ewropa u l-futur tagħha. Kellim Limis. Grazzi, President. Aħna nittamaw il-ċedinanza zib maħħa u koll svilup, svilup fir rispett tal-diverġenzi u il-partit Basko eh, kien karatterizzat ukoll mill-tletinijat eh, u aħna xanna sfidi kbar biex ikonna eh, żvilupp, struttura soċjali, jkollna hemm proġetti Ewropej valur miżjud u jipprova jsolvi problemi ta' konvivenza. U għalhekk quddiem sfidi tant diffiċli aħna nafu li kien hemm bidu tajjeb bidu tajjeb quddiem dawn l isfidi kollha u mhux naraw fuq il-klibs għax xi 30 sekonda u naħsbu u aħna nixtiequ illi dawn il-kliem sbieħ eh, jiġu tradotti eh, f'politiki tajbin li jkunu skont il-liġi. Kollox huwa possibbli skont il-liġi u hemm bżonn illi problemi politiċi ma ssir wieħed kriminali bħal f'Katalonja u għalhekk hemm bżonn illi nkunu iktar umanisti, empatiċi, Ewropej biex hekk nkunu nistgħu nibnu soluzzjonijiet u konvivenza. Grazzi. Onorevole Marcellesi. Onorevoli Marcellesi. Grazzi ħafna President Sur Sanchez aħna nilqaw l avvanz li qed isir f'Spanja u qed naraw ukoll fl-Ewropa biex ikollna iktar uh, iktar Ewropa soċjali, iktar favur l-ambjent, inqas uh, mibeda, iktar solidarjetà, iktar ambizzjoni wkoll u dan permezz ta' politika iktar umana sur Sanchez hemm bżonn illi tneħħi l il liġi mażra li għandkom f'Spanja. Pereżempju l-Open Arms għaliex imblokkajthom u għalhekk hemm bżonn li jkun hemm iktar ambizzjoni anki ekoloġika waħda ġusta li ma mmorrux lura u għalhekk għandna bżonn nirrispettaw it-Trattat ta' Pariġi, hemm bżonn jkunu eh, nistgħu eh, noħolqu iktar politika li tkun favur it-tnaqqis tal-użu tal-karbonju. Grazzi. Komi. Komi. Lodo tajma, President, nilqawk fil-Parlament Ewropew. Inti tkellimt ħafna fuq in-nisa, fuq id-drittijiet tan-nisa, fuq il-vjolenza kontra n-nisa. Jiena nittama li id-darba li ġejja tkun tista tiġi bistaf daqsxejn iktar ta' nisa għax qed nara li llum għandek irġiel biss biex naddu mill kliem għal fatti tkun ħaġa importanti u dana dinija tama u eh, peress li l-Italja u Spanja kienem relazzjoni tajba anki fuq l-immigrazzjoni. Jina naħseb li inti tista tkun espressjoni tal-pajizi tal mediterrana riforma ta' Dublin. Għalix meta najdu aħna li l-Europa ħallitna waħedna Eh, eh, u jina najdu bħala taljana. Nista najt li dan huwa propju imħabba il-Kunsill Ewropew u l-Istati membri. Il-Parlament vota favur tal-riforma ta' Dublin, però għanna bżon li intkom u l-Prim Ministri l-oħrajn tiftemu fuq il-violenza ta' nisa. Aħna fl-IPP nappoġġaw l-idea li kunem bilanċ u rabta bejn il-familja u il- xogħol u naħsbu li n-nisa eh, tamillhom tajjeb li mor jaħdmu mhux joqogħdu d-dar u jkunu n-nisa tad-dar biss. Grazzi. Ferber. Grazzi l-Onorevoli Faber. Grazzi ħafna Prim Ministru, it-talba tiegħi hi li jekk tikkompara il-Katalunja l bavarja eh, fatti sew u tisma' fil-Bavarja kien hemm attentat ta' xelluk estrem madwar mit sena ilu qabel ma' eżistiet il-Ġermanja din differenza kbira mill-Katalunja jiġifieri toqgħodx tqabbel it-tufih mal-Anġas. It-tina ħaġa, inti qed tgħidilna li kollox irid jiġi fuq livell Ewropew. Nispera nippreferi nismax qed jagħmel il-gvern tiegħek mhux eh, sew li titlob benefiċċju fuq livell Ewropew meta fil-verità qed marru lura fuq riformi tal-preġedessur tagħkom biex inti tilliberizza eh, is-suq tagħkom, jiġifieri il-qattila fi Spanja immiskom mhux qed du miżuri biex iż-żgħażagħ jiġġeneraw eh, ikollhom aktar xogħol. Is-solidarjetà Ewropea li tqod titlob għalija mhux biżejjed biss trid taħdem. Is-sussidjarjetà u s-solidarjetà jimxu it-fit. Grazzi. L-Onorevoli Nar. Köszönöm a szót, elnök úr! Európa jövőjéről vitatkozunk. Grazzi, aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq il-futur tal-Ewropa hawnhekk għaliex eh, hija sfida kbira. L-Ewropa mhux kapaċi tiġġestjona sitwazzjoni fejn gvern ta' stat membru ma jħallix drittijiet demokratiċi seħħu u jilqa sistema liberali. Qed nitkellem għall ungerija u l-Prim Ministru Orban. L-akbar ħabib tiegħu huwa l-iktar persuna eh, sinjura f'pajjiżu bidlu il-medja pubblika u ħadu kontroll tagħha. U xejn mu qed nagħmlu dwar dan kollu fil-Parlament. Ftit nies saru sinjuri u mijiet ta' eluf ta' tfal qed imutu bil-ġuħ il-każijiet ta' korruzzjoni jibqgħu għaddejjin, jisommu ma' xejn u soċjetà ċivili qed eh, tiġi medda. Pajjiżek Prim Ministru inbidel minn pajjiż taħt dittatura għal pajjiż demokratika ħafna. Xirridu namlu biex nassiguraw li hekk nibqgħu ma jkunx dittatorjati fl-Ewropa. Jekk se tibqgħu titkellmu darbtejn aktar minn hekk, allura intom se tnaqsu eh, il-ħin għal kollegi taqkom issa. l li tismake. Bienvenido, senor Sanchez. Grazzi. Sur Sanchez, fil-21 ta' Diċembru kont f'Barcellona, inti kont hemm ukoll dakinhar eh, ir-riforma il-priġunieri eh, kienu għadhom kif għamlu strajk tal-ġuħ. Ma nistax naċċetta illi in-nies illum il-ġurnata qegħdin fil-ħabsijiet għal aktar minn sena u akkużati b'mod fals. Nista' ngħidlek illi ħadd ma għamel ribellioni violenti ma narawx eh, affarijiet bħal dawn l-affajizu l-qasli Svizzera. l onesta tiġi eh, bid-dialogu mhux mill-ġudikatura iva hemm nazzjonaliżmu ta' periklu, imma dan mhux fil-Katalunja jgħat eh, bħala neofrankizmu. Nispera li inti, Sur Sanchez, tista tirbaħ il-bizat tiegħek tal-estremisti tal-lemit estrem u teħles lil dawn il-priġunieri li qegħdin hemm xejn. Grazzi ħafna President. Mm? Signor Sánchez, il governo anterior de España creò. Il-gvern ta' Spagna kien uh, eh,